Signora Kalina Lukasevica nbek narqu id-diskussjoni u naddu issa għal diskorsi ta' minuta. Taħt regola 163 għanna l-ewwel is-Sinjura Esteras. Grazzi President, fl-2011 il-Kommissjoni ħadet liġi Ewropea tal-Aċċessibilità fejn kienet tirrakkomanda l istati membri minimi sabiex il-persuni kollha li għandhom xi disabilità jkollhom aċċess ta' servizzi ta' xogħol, ta' trasport, eċċetera. Qed nitkellmu fuq it-teknoloġiji ġodda s-setturi kollha insomma. Kien hemm studju wkoll fuq l-impatt soċjoekonomiku li dawn il-miżuri ġodda jistgħu jkollhom sabiex ikun hemm din l-aċċessibilità tal-servizzi u l-assi. Għalhekk issa jemżon bżonn naraw eżattament dawn l-adozzjoni ta' dawn il-miżuri x'vantaġġi wassal dan kellu jsir fl-2012. Imma sissa għadna ma nafx x'inhu ma konklużjonijiet tiegħu dan l-istudju għalhekk nitlob il kummissjoni u nitlob lill-Parlament biex mara kemm jista' jkun ituna tweġiba u l-aħbarijiet ta' dawn eh, l-istudju. M'għandix dubju li kien hemm ħafna vantaġġi li ħarġu minnu u li kien hemm ukoll titjib fil-ħajja tan-nies kollha b'diżabilità. Grazzi ħafna. U issa Issu l Kjerek. Grazzi ħafna. <coughs> Jiena nixtieq nagħmel appell lil President tal-Kunsill Ewropew, Sur Tusk, jekk joġbok, għalqu il-kumpaniji tal-faham ma jridux jgħalqu il-fabriki tal-faham għax dawn għadin jagħtu enerġija irħisa. Il-gvern Pollak irid firma dil ħaġa ma jistax jaġixxi biss fl-interess tal-lobbying groups, inkluż dawk finanzjarju tal-gas, aħna rridu nikkonvinċu l-Ewropa li tassew ikun hemm Unjoni enerġetika solidari il-bazata fuq negozjati komuni ta' prezzijiet ta' żejt illi juru hemm l-ekonomija fl ma jkollha ebda faħam hija ħmerija ma jistax tiġri grazzi ħafna is-sur Luke. Il-Griegi uraw leħenom fl-elezzjonijiet. Aħna rajna proċess ta' governanza ekonomika daw l-aħħar erba' snin. U n-nies qalu le mhux ħanaċċettaw dawn il-miżuri illi qed jiġu impożi fuqhom. Il-problema issa l-Unjoni Ewropea hi xħan għamlu dinna kienet rida demokratika tan-nies, in-nies uraw ix-xewqa tagħhom kif tistgħu tinsistu fuq il-konformità jekk in-nies imorru jivvotaw jgħidu li ma jridux il-compliance. Dana juri eżattament kemm kbira tassew il-kontradizzjoni bejn ix-xewqa tal-Unjoni Ewropea li tindaħal u x-xewqa tan-nies li jimxu fid-direzzjoni li jridu huma. Nasab illi aħna ridu klawżola ta' responsabilta għal politika ekonomika propja tiegħek dik hija l-unika alternattiva sabiex ikun hemm responsabilità fil-lejn l-istati membri nfusa. Grazzi ħafna lill kollega Luke. L-onorevoli Jakov ċiċissa. kontra il-Ministru tal-Slovakja tal-Sloven tal-Agrikoltura li tiġa et jgħid eh, eh, illi eh, ma tistax tintuża l-kelma teran għal l-imbejet, jina nixtieq innappella għal relazzjonijiet tajbin bej il-ġirin u nipruvaw insolvu din il-problema b'mod ċivilizzata. Teran huwa speċi ta' imbit li ilu jitħawel għal um, mijiet eh, ta' snin u ilna nużaw ħafna dan fil-Kroazja jina nixtieq illi il-produtturi li produċu l-teran mill-Awstrija, Slovenja u l-Italja jpoġġu bil-eda u e, jiddiskutu dan jina ġej ministrija u aħna ma nistawx naqbdu u inċedu illi ma nużaw ġan li sem teran. Grazzi ħafna l-Onorevoli Jakovċiċ, l-Onorevoli Flanagan mux jgħataw, Albion Guzman issa, il-Sinjura Albion Guzman. Grazzi ħafna. Fi Spanja dan l-aħħar rajna zida fl-oppressjoni. E, protesti e, e, soċjali, reġima e, u il-partit fil-gvern dejjem sejjer lura u um, il-persuni jif trade unions qed jiġu imtella il-orti eh, purament għax jitolbu temiet kollettivi u hemm penali li qed jiġu imposti fuq ħafna miċ tadini u da minħabba li dawn it-trade unionisti eh, edin jitelaw il-qorti il-Komissjoni qed taraf illi il-dritt għal proċess ġust fi Spanja qed jiġi minat u anka l-Amnesty International tkellmet dwar dan anka minħabba l-abbuż eh, fiżiku eh, tal-detenuti din eh, l-imġiba titħol fl stat ta' dritt tal-Unjoni Ewropea li nitkellmu tan dwaru. Grazzi ħafna lill-Sinjura Albojol Guzman. U issa l-Onorevoli Xkalef. Kollegi, jiena qed eh, nitkellem fissem il-ċittadini eh, Kroati minħabba li l-gvern tal-Kroazja minħabba l-motta kif qed jagħmel il-proċedura tal-tfittxija żejt fl-Adriatiku. Aħna ma nixtiqux illi perikolaw eh, settur ekonomiku li jipprovdi u jipproduċi ikel um, eh, um, għal saħħa u il- il-gvern eh, mhuwiex qed jikkonforma ma' direttivi tal-Unjoni anka dwar il-konsultazzjoni ma' ċittadini u anka ma' pajjiżi oħra fil-sottoreġjun tal-Adriatiku. Għalhekk qegħdin eh, jimminaw l-interessi pubbliċi ta' ċittadini Kroati u anka mhux qed iħallu lil mm, pajjiżi oħra li jħarsu l-dritti ta' ċittadini tagħhom. Jiena nitlob il-gvern ta' Kroazja jimplementa liġijiet eh, sew voll. Grazzi l kollega Skirlekċ, issa sur Korrao. Grazzi, President. Jiena nishtiq nitkellem fuq kif aħna dejjem inkomplu najdu illi il-mafja miex priorità fl-Unjoni Ewropea. Il-mafja fil-fat illi kultat nitkellmu fuqha fil-kumitati hija fil-fat priorità assoluta għax hija korruzzjoni e, e, e, u edha toħlo emerġenza u situazzjoni ta' faqar li bat tisfrutta biex kolla l konsens popolari. Aħna għandna nitalmu biex namlu ġlida verament serja kontra l-mafja billi kun hemm ta' kumitat permanenti kontra l-kriminalità organizzata u n-organizzaw strument illi huwa il- tħul ta' ċittadinanza illi barra milli jagħti dinjità lil kulħadd ikun qiegħed e- ukoll e- ineħħi e- il-fatturi li jisfruttaw l-iktar il-mafja, ċu il-mizerja u l-faqar. Grazzi, Sur Korrao. Essa, Sur Papadakis. President, il-quantitative easing ta' Draghi u il-pjan ta' investimenti ta' Juncker minkejja l-ismijiet u ifissru l-istess ħaġa. U approċ kontra il-bazi minnaħa tal-Unjoni Ewropea, eh, tal-NATO u l-monopoli u se jkomplu u se jkun hemm dejjem iktar dbatija mill-poplu tagħna. Dana mhux se jwassal għal xi bidliet soċjali fil-Greċa u il-Partit Komunista se jirreżisti u se jġilet kontra il-monopoli, se jkun hemm popolari għawija kontra da u kontra l-Europa tal-kapitali u tal-monopoli. Grazzi. Grazzi, kollega Papadakis. Issa s-sur Tchaikovsky. Għal ħafna nies, il-Greċa huwa post fejn huma jixtiequ jgħixu. Għal kulħadd jiena, In-Norveġa huwa pajjiż fejn eh, miet jew eluf ta' tfal qegħdin jittihdu minnant il-ġenituri tagħhom mingħajr raġuni. Kif kem sendumu ninjoraw dawn il-prassi, kem sendumu nikritikaw pajizi eh, minar man nikonsideraw et jiġri f'pajjiż ġartana. tagħna. rajt bajnejja illi mem lebda mezzi legali biex nirranġaw din il-kwistjoni. Allora ma rridux nkunu sorprizi illi il-omijiet eh, eh, eh, e, e, Litwani jerġaw jaħtfu tfal tagħhom. anki nies li m'għandhomx aċċess tfal tagħhom huma ma ġewx provati li huma ħatja, però ma jistgħux jitkellmu ma' tfal tagħhom, ma jistgħux jitkellmu bil-lingwa ċeka maħħom. Kif sen komplu ninjoraw il-fat illi ċittadini Ewropej u ċekki mandomx id-drittijiet tagħhom bażiċi? Grazzi ħafna, Sir Zain. Mikrofonu kellim jekk No? Is that on there? Yeah? Um, Thank you. Okay, start. Um, my mela, kostituenza tiegħi il-West Midlands, bħalissa qed titlef 718 miljun lira ta' fondi Ewropej minħabba l-inkompetenza u l-arroganza tal-Gvern Konservattiv tal-Unjoni Ewropea. Kull stat membru ieħor innexxielu jaqbel dwar il-programm operattiv tiegħu imma il-Gvern Tori tal-Renju Unit le għaliex jintissistu li jridu jagħtu il-flejes lil entreprizi partikolari li l-Kummissjoni Matriċ. Għanna għadin nitkellmu dwar 140 għal-Black Country, 107 għal-Warwickshire, 100 u wieħed miljun għal iħol 127 miljun għal Staffordshire, 9 miljoni għal Marches u 54 għal Worcestershire li mhux qegħdin jieħduha minħabba l-gvern tat Tories. Fin Dank, Herr Simon. Es folgt Grazie, Sir Simon. Issa, issur Zapatio. Grazie, President. Jekk nirreferi għal per forsi interessak President me jenna din is-sena mliġi fuq il-paga minima li hija mandatorja wkoll għal kumpaniji ta' trasport anki dawk mill-Ewropa tal-Vant 8.5 euri għal sija xogħol. Erba darbiet iżjed mill-minimu li tingħata fir-Repubblika Ċeka. Naħseb minħabba din is-sitwazzjoni nistgħu ngħidu li allura il-paga minima ħaskun edha tagħmel distorzjoni fis-suq intern ħat intervjeni fis-sistemi nazzjonali u hija ostaklu għal libertà ta' moviment ta' servizzi li jmur kontra l-ura mi mill-prinċipji bażiċi tal-Unjoni Ewropea. Kummissjoni għandha tieħu azzjoni ma nasibx li huwa possibbli legalment li din it-tip ta' liġi tapplika l-servizzi wkoll provduti minn kumpaniji ta' trasport. Grazzi, sur Zahra Dil. Is-sur Patrick Joġbok. Grazzi ħafna, President, użis kollegi. Jina ma nistax nitkellem illum ma għamma nsemmi situazzjoni fl-Ukrajina. Situazzjoni fl-Ukrajina teħtieġ intervent immedjat u l-iktar ħaġa loġika tkun li jkun hemm bil ta' ceasefire u li jkun hemm truppi tal-peacekeeping fil-pajjiż. Jiena nixtieq imma nisisti li fix-xhur li għaddew kien hemm bosta sitwazzjonijiet fejn aeroplani ajruplani militari u doktar passiġġieri kienu ħaj jaħbtu għax kienu għadin jivvjaġġaw minn u transponders. U din is-sistema li ta' komunikazzjoni li tkun mitfija tfisser periklu kbir għal l-ajruplani. U allura ma jistax l ajruplani militari li qegħdin ehm, isiru mingħajr trasponder. Nun Herr Kollegi ħafna li surbat il-sur tanentissa. Grazzi ħafna, mhux faċli għet jitkellem dwar il-gwerra u l-konsegwenzi kbar tagħha u kemm hija xi ħaġa kera, speċjalment meta jkunu involuti il russi Jiena kont sfurzat li fit meninijat inservi fil-armata Russa. U eh, hemm kriżi fl-Ukrajina, il-GDP naqas, il-munita waqgħet, eh, l-inflazzjoni 25% u l-riservi barranin waqaw bin-nofs. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi ħadna l-impenni kollha neċessarji u lajnuna neċessarja għal ehm, eh, fil-rigward tal-Ukrajina anka meta isna l-MFF naf li hemm kriżijiet oħra madwar l-Unjoni Ewropea Eh, eh, per eżempju l-autoritajiet tal-Palestina jirċiva 500 miljon fil-sena u il-proposta tagħna anka dikta eh, il-kanċelliera Merkel li natu l-istess ammont li l ukrajina ma id-daqs tal-ekonomija hija differenti. Grazzi ħafna, kollega, sur Tarad. Issa, għanna l-sur Kristaforet. Grazie ħafna President. It-Turkija eh, ila għal dawn 40 sena f'territorju Ewropew u qed eh, dan qed wasal għal konsekwenzi traġiċi. Dawn jistgħu jitkejlu fl-eluf il-ħafna eluf ta' refugġati minn ċipru li jaħarbu għal pajjiżi oħra. U affarijiet oħra bħal per eżempju il-persuni li uh, jispiċċaw nieqsa f'ċipru e, maħniex edin nuru sensitivita, maħniex kapaċi, anzi, għas nistaw, anzi, eh, ikon e, naċċess għall-arkivi tal-militar tork partijiet mill-gżira qegħdin eh, ibidluha b'zona militari biex bekk aħna ma nkunux nistgħu nħidu aċċess dokumenti u hemm ħafna illi eh, persuni li huma nieqsin minħabba li ma hemmx eh, nota ta' fejn tqedu wara li mietu din hija mhijiex aċċettabbli għal ċipru x'aħna membri tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel xi ħaġa f'dan ir-rigward. Grazzi. Issa l-Onorevoli Mosca. Il-ħorqin tal-Fond Strateġiku tal-Investiment jorbot mal-tisħiħ tal-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea kif fakkar tajjeb il-President Juncker meta preżentaħ. Għalhekk huwa neċessarju li ninvolvu b'mod dirett iċ-ċittadini u rridu nsibu mezzi anka biex nesprimu il-potenzjal taċ ċittadini. Il-ċittadini rridu parti mill-proġett irrid ikun hemm forum ġodda ta' finanzjar tal-fondi li jinvolvu lilhom permezz ta' crowdfunding per eżempju u donazzjonijiet anka biex nifinanzaw il-proġett Ewropew illi jinfluenza l-miljoni anka ta' ċittadini, per eżempju l-Erasmus, Eh, kienem l-Erasmus kienem anka risposti eh, entuzjastiċi minnaħa ta' zaza dan ifisser illi daw jixtiquwa lill-Europa imma mhumiex qed isibu il risposta u l-kanali neċessari biex eh, jilħu il-xowqa tagħhom. Irid ikonna toroq ġodda biex nkunu nistgħu nagħtu ir-risposti neċessari. Grazzi. Grazzi, Sinjura Mosca. Issa sur Ger, Signora Gerling, grazzi. Jena nishtiq nuża l-opportunità biex nisbet l-attenzjoni għal ksur ta' drittijiet ta' kostituenti tiegħi, ċittadini tal-ġibilta, illi huma wkoll ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Il-proposta fuq il-Single European Sky Il-Kummissjoni oriġinarjament għamlet eh, inkludiet referenza preċiża u li l-proposta kienet se tapplika anki għal ġibilta. F'Marzu li għadda il-Parlament ivvota biex jeskludi l-ġibilta u ċittadini taħħa. Din hija diskriminazzjoni. Kien ikun hemm protesta kbira kiku Eh, eskludejna ċittadini mħabba il-sess jew il-grupp eh, etniku tagħhom. U imma dana il-riżultat huwa li mem lebda eh, ċittadin fl ewropa ma jista jibbenefika minn dan il-proġett ta' Single European Sky. Nappella l-Parlament biex ineħħi din id-diskriminazzjoni. Grazzi, Signora Gerling. Essa sur Weigel. Grazie President. U <coughs> importanti ħafna għall-Europa eh, argument sensibli huwa il-gwerra. Il Niftakru 20 ilu 20 sena ilu kien hemm eh, ħafna eh, mwiet fil-Balkani, ħafna nies innoċenti mitu, issa hemm eh, Eh, reġuni fejn in-nies qegħdin jaħarbu u e, ifittxu il-paċi postijiet oħra. L-Ukrajna, per eżempju, fejn imutu nies fuq żewġ partijiet. Imma speċjalment il-popolazzjoni ċivili, hemm ġenerazzjoni sħiħa ta' tfal traumatizzati. Aħna il nexxilniex nevitaw il-gwerra. Spiss aħna ippromovejnija, aħna stess hemm bżonn nieħdu miżuri biex niproteġu s-soċjetà ċivili. Il-gwerra għandha tiġi eh, ikkonsidrata kifini fin-natura tagħha u ma rridux ma nistgħux nagħmlu differenza fil-vittimi. Grazzi, Sur Weigl, issa e Sur Kalinowski. Grazzi, President. <coughs> It-19 ta' jannar il-Ministeru tal-Agrikoltura Franċis Eh, ikkomunika li emftejma mar-Russja biex jerġa' iniet l-iskambju tal-prodotti tal-majal. U dan dinak, dan huwa ksur tal-regoli Ewropej. Il-Kommissjoni kienet informata eh, fuq il-negozjati, però ma għamlet lebda intervenzjoni. Ir-relazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma' Russja għandhom impatt kbir fuq livell politiku. Il-Federazzjoni Russa approvat Eh, eh, toħloq il-gwerra bejn il-pajizi biex billi tistabilizza s-suq. F'din is-sitwazzjoni ta' kriżi u l-embargo fuq il-prodotti tal-bidja u fuq l-Ukrajna ħadd eh, mm, kulħadd jaf li din id-diviżjoni din il-firda fl-Unjoni Ewropea se dajja fis-suq tagħna u se, se titlef il-kredibilità internazjonali għal daqsnat jien nitlob li kunem solidarietà sħiħa u l-Kommissjoni għandha tagħmel il e, e, e, dak li għandha tagħmel. Grazzi, Sur Kalinowski. Signora Katrin Darling, kieġa. Grazzi ħafna. Fl-84, 37, ħaddima ta' ta' il-bahar spiċċaw il-ħabs u tilfu dritt għal li strajkjaw s-sena li għaddit għaddi Manel fil-Kumitat tal-Petizzjoni spiega li minkejja li lebda liġi man kisret li strikers għatman tqalu għalfejn investigazzjoni għal inġustizz fuq inġustizzi antiki bħal per eżempju il-battalja ta' Ogri, provaw jispiegaw għalfejn il-Ministri Konservativi ta' dak iż-żmien ippruvaw jinfluwenzaw il-tattiċi tal-Pulizija jagħmlu pressjoni fuqha biex jigravaw il-tilwim industrijali. Daw il-ħaddiema inkissru l id-drittijiet fundamentali tagħhom u l-Kummissjoni għandha tisforza lill gvern tal-Unjoni biex jirilaxxa l-informazzjoni meħtieġa sabiex daw il-ħaddiema jirċievu fl-aħħar il-ġustizzja. Grazzi, kollega darling. Is-ser ma sokjaġbok. Grazzi, President. Jiena nixtieq nitkellem fuq il-riċerka fis-snin li ġejjin fil sparijiet aħna fil- Kanari għanna fost l-iktar ċentri tal-astrofiziċi importanti fid-dinja u ilu snin jagħti kontribut qawwi li xjenza Ewropea. Aħna naħdmu ma' ċentri oħra ta' riċerki sabiex naċċertaw li l-Kanari jkunu parti mill-proġett Telescope illi huwa proġett globali li għandu l-appoġġ tal-Gvern Spanjol li jippermetti li din l-istituzzjoni tiżviluppa l-xjenza u l-arfin fl-Ewropa fil-bqija tad-dinja. Permezz ta' dan il-proġett fi Spanja aħna konna konna mezz kif zidna l-arfin ta' teleskopi li użaw ċertu tipi ta' raġġi fil livell dinji. Mazzo, es folgt nun Frau Kollegin Rodriguez Pinheiro Fernandez. Grazzi, is-Signora Rodriguez Fernandez, kjoġba. Fl-2006 il-Bank ta' Investiment ta' 800 miljon euro fajnuna l-Komunità Valenzjana sabiex ittejjeb iċ-ċentri edukattivi tagħha disa' snin wara il-programm issa tas-sewwa allura. Kważi mit ċentru ma rċevawx solt u hemm eluf ta' studenti li qegħdin f'ċentri sew f'sitwazzjoni tal-biki. Issa li għajbir jieħu miżuri biex jaċċerta li l-komunità Valenzjana fil-fatt tagħmel sema u tirranġa s-sitwazzjoni. Il-kulleġġ l-iskola dat fil-Kremona għanna studenti l-om 8 snin f-situazzjoni vera ħazina u maħol u pjattaforma għalix il-gvern Valenzjan mux għatetijom tweġibit mux għatwetta il-widit u ilu sentejn issa jipprova li dan iċ-ċentru jinala. Aħna ma rridux li jinalqu skejjel pubbliċi għaliex il-gvernijiet mhux kapaċi jżommu l-wedit tagħhom. Grazie ħafna lil kollega Rodriguez Pinheiro. Issa l-Onorevoli Valeza issa. Grazie ħafna. President, it-tnejn Fil-laqa tal-Kunsill tal-Agrikoltura, l-Kummissjoni qalet illi mista tippermetti li l-Istati membri illi ikollhom termijiet bilaterali mar-Russja fir-rigward tal-beħ tal-majjallu u dan mhuwiex aċċettabbli. Ir-Russja trid toħloq diviżjoni fl-Ewropa u għalhekk aħna ma nistgħux naċċettaw prassi diskriminatorja kontra l-ebda stat membru. Fil-rigward ta' kuntat u negozjati ma' Russja manka fi situazzjoni ta' kriżi mod speċjali e, rigward ta' situazzjoni fl-Ukrajina, rridu nuru solidarieta u għada. Grazzi ħafna. Naddu issa għal uh, l-onorevoli Nepo. Grazzi ħafna, President. Fid-dinja hemm aktar minn 5 miljun persuna illi tilfu pajjiżhom jew id-dar tagħhom. 18 miljun immigrant eh, talbu għazil fil-Bulgarija f'dawn l-aħħar snin u oħrajn eh, talbu għażil taħt eh, Dublin 2 u dinja situazzjoni diffiċli għal Bulgarija għax dawn kollha jibqgħu fit-territorju tal-ewwel stat membru li jkunu daħlu fiha. U għalhekk illi irridu nistaqsu mistoqsija importanti fi rigward ta' pajjiżna l-integrazzjoni fix Schengen u l-kussjoni tal refugjati Żewġ affarijiet marbuta mal-frontieri esterni tal-Bulgarija għandhom ikunu imdaħla fil-programm ta' ħilma tal-Kummissjoni ta' din is-sena jtħul tal-Bulgarija fix Schengen irrid ikun eh, biss mhux xi ħaġa li tinvolvi lil Bulgarija manka lill Ewropa kollha. Grazzi ħafna lill Onorevoli Nikov. Issa l-Onorevoli Xortova. Il-mikrofonu jekk joġbo. Kollegi, <coughs> nixtieq nixbdilkom l-attenzjoni għal situazzjoni fi rigward tal-relazzjoni bejn ir-Russja u l-Unjoni Ewropea, il-Ministru tal-Edukazzjoni eh, ħareġ eh, dokument biex istidem eh, l-universitajiet biex informaw jagħtu informazzjoni dwar l-universitajiet aħna illi eċna fil-reġim totalitarju nafu illi il-gvern russu jrid aktar informazzjoni u um, anka fil-rigward tal-Erasmus, qabel ma jingħataw dawn, e, iridu jkunu jafu dwar l-opinjonijiet fil-rigward tal-Russja, nixtieq niġbet l-attenzjoni tal-Parlament għal din is-sitwazzjoni u jiena nappoġġa l-ambasċata tal-Unjoni f-Moskva dan il-pass unilaterali eh, mill-Ministru Russu qed ixekkel il-libertà u l-istudenti kienu dejjem favur id-demokrazija li ovvjament jibżaw minna il-Russi. Grazzi, Signora Xordrova. Esso Sur Branen. Grazzi, President. Nar il-ġimma jena zjart eh, eh, il-bdewa tal-ħalib f'Northumberland u għajt ma' Chris McDonald u Richard and Dennis Gribb. Dawn għandhom, dawn tal-axħar għandhom 300 baqra. <clears throat> u peress li il-prezz tal-ħalib nizel f'dawn l-axħar uh, f'dawn l-axħar xur għandhom 250.000 lira inqas uh, bħala tħul. X'nistgħu namlu? Eh, eh, ħaġa waħda li jistaw jagħmlu konsumaturi jistaw jistaqsu lill-manager ta' supermerkat ta' supermarkets tagħhom jekk mhux qed iħallsu prezz ġust. Irridu noħol, irridu nagħmlu mod li l-bdiewa jkollhom prezz ġust. Huwa ġust illi eh, <coughs> illi illi il-bdewa jihdu l-ħalib minnant il-baqar imma ma jistawx il-supermerkati e, e, e jasru il-bdiwa. Grazzi dawn huma tmim tal-one minute speeches. Għandi talba menant l-ICR.